Coelho fuq il-biometrika fil-passaporti fil-dokumenti ta' vjaġġ. Is-sur Coelho għal żewġ għal erba' minuti. Grazzi President, Vici Sur Vici President Jacques Barrault, mm, deputati. Il-proposta li qed niddiskutu illum